ħieles mal-Kanada u l-Unjoni Ewropea. L-ewwel kellim huwa il-Kummissarju De Gucht, merħba, se intik minuta forsi biex tieħu postok u ovvjament tibda. Commissioner. Kummissarju, jek joġba, għandilek il-kelma. Iba, grazie ħafna. Senjura President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, wara ħames snin ta' negozjati intensivi il-negozjaturi Ewlenin issa taw il-kontribuzzjoni tagħhom biex ikun hemm ftehim ta' kummerċ l bejn Ewropea u l-Kanada fil-Kumitat. Il-Kumitat ovvjament ċeva test se jkun pubbliku derwaqt u għalhekk li kanda l-ewwel membru tal-G8 fejn aħna qbilna fuq dan it-tip ta' kummerċ. Il-ftehim huwa kruċjali l-kredibilità tal-aġenda kummerċjali tagħna għax konferma illi aħna nistgħu nagħmlu ftehimiet tajbin ħafna dan il-każ ma' ekonomija sviluppata bl-approċ stabilit tiegħu u l-qafas regolatorju tiegħu u għalhekk eh, dawn kienu żminijiet mimlijin sfidi matul in-negozjati. Il-ftejim huwa wkoll validu ħafna per se għax joħloq opportunitajiet għall intrapriżi tagħna. Kanada għandha suq tajba ħafna dak li huma servizzi u l-operaturi għandhom l-istess trattament u kważi kważi aħjar mill-kompetituri Amerikani. Dan dinja kisba importanti ħafna fit-tfittxija tagħna li ktar tkabbir iktar impjiegi fl-Ewropa meta wieħed jaħseb ukoll l-isfond ekonomiku ta' kontinent tagħna. potikament il-Kanada hija alleat importanti, ħafna destinazzjoni importanti wkoll għall-investiment Ewropew u li jinvestu ħafna eh, fl-Ewropa. Ovvjament il-Kanada eh, għani ħafna fil-risorsi naturali, materja prima u fil-ħiliet u għalhekk permezz ta' ċeta il-żewġ naħat se eliminaw kważi ftit eċezzjonijiet kull tariffi kummerċali jom ta' dwana għal daqstan se jkun hemm xi prodotti li jibqgħu imħarsin. Imma għal dak li huwa l-aċċess fuq is-suq tal-investimentu tas-servizzi ippoġġina fuq trattament aħjar minn nafta u mill-Istati Uniti mhux se tolqot lanqas il-ħila tal-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea biex ikun jistgħu jissussidjaw ukoll is-servizzi pubbliċi Aħna għanna koll risultat bla preċedent fuq ix-xiri pubbliku taħt dan il-rftejim, aħna għanna ċess ħiles għal dawn il-prodotti tal-Kanada fuq kull livell eh, ta' gvern. Dan il-ftejim ta' investiment jistabilixxi sistema illi waqqaf livelli ġodda għal dawk proċeduri u aħna nafu tħassib il jeżisti għan il-ftejim jindirezza direttament it-tħassib kollu il-ħarġu sissa u ukoll nisaq ir-riżultat fuq l-indikaturi ġeografiċi aħna ksibna protezzjoni estensiva fil-Kanada ta' destinazzjonijiet tal-prodotti kuta eh, ta' kwalità olja pal parmigiano reġġano u eh, oħrajn illi kollha huma mħarsin dawn huma ir-rotot illi juru illi dan il-ftejjim jista' jkun ta' benefiċċju anke tal-SMEs fl-Unjoni Ewropea kollha kemm u eh, dan il-relazzjoni li se nabja man mhux kun se jkun ta' skapitu għal xi standards ambjentali jew tax-xogħol aħna konxi tal-fatt li għandna responsabilità, għandna livelli għoljien ħafna u aħna rridu eh, nsejsu fuq dak li għamilt il-Kanada qabel għal dawk li mal passi fil-futur, eh, Sur Harper, Prim-Ministru tal-Kanada u il-President Barroso għandhom intenzjoni illi fis-summit tal-Unjoni Ewropea u Kanada fotowa fi 26 ta' settembru se joħorġu bl-istqarja fuq dan il-ftim u hekk iż-żewġ partijiet se jresqu il test għal leġislatur rispettivi tagħhom mal firmu għal ratifika u dan ifisser għall unjoni Ewropea il-Kunsill u għall-Parlament. Għax il-verifikazzjoni legali u traduzzjonijiet uffiċjali tant jieħdu smin tistenna illi jkun hemm trasposizzjoni tat-test għal parlament illi forsi jkun fl-2015. U għalhekk wasanna sissa u ovvjament kienu negozjati kruċali u bsin ħafna il-Kommissjoni Gburija u tistenna bil-ħerqa l-appoċ tal-ġislaturi biex ċerta tkun tista' koll tkattar iktar eh, tkabbi u impjiegi fl-Ewropa. Grazzi ħafna Kummissarju. Issa l-ewwel kellim li għandi fuq il-lista is-Sinjura Kistħod Rovel ma waslitx imma forsi s-sur Salvatore Ċiko jista jieħu l-kelma u jena sena dilu l-kelma għal tliet minuti. Nixtieq nirringrazzjak, Signora President. Naħseb illi l-aspetti illi eh, tkellem fuqhom il-Kummissarju huma importanti mod partikolari fuq l-istennijiet li kienem fuq dan il-ftejim, dan huwa ftejim ibes kien ftejim illi ovvjament ressa il-problema ta' trasparenza, il-kwistjoni tal-ħarsin tal-SMI stana u l-problema ta' ftuħ għal suq enormi u naħseb illi sar xogħol tajjeb ħafna. U dan sar dan ix-xogħol tajjeb speċjalment fuq il-proċess tal-parteċipazzjoni tal-SMEs bil-ħarsin tal-indikaturi ġeografiċi aħna nkunu nistaw naslu għal riżultat so importanti illi naraw ta' 125 fuq 400 fuq 145 li huma inseriti f'kuntest tas suq internazzjonali sostanzjali għal daqstantina nixtieq naqsam ma'kom riflessjoni fuq dan l-aspett. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna illi kull stat membru jiġi mistieden li joffri l-istrumenti l-odot jati ruol ta' gwida jakkompanja ġifir dan il-proċess ta' partecipazzjoni tal-SMEs illi jekk jew hekk mħabba eh, daqs tagħhom il-natura tagħhom stess mhumiex forsi ideali biex eh, skadenzi immedjati jaslu biex jifmu dawn ir-regoli, dawn l strutturi dawn il ftemiet U għalhekk biex ikun hemm produzzjoni de facto biex tassow ikunem din struttura automatika aħna għanna bżon f'kull stat membru ikun hemm il-possibilità ta' xi ħadd illi jgħallem, xi ħadd illi jista' jagħti din il-fiduċja ekonomika u finanzjarja x'aħna wara kollox qegħdin f'sitwazzjoni ta' kriżi fejn l-SMEs u żoni periferiċi huma iżolati u hemm ikunu jafu kif jistaw jidħlu dan il-kontestu għalek nasfdan u għaftajim importanti ħafna mux bizzejet pero għanna bżon illi ċerta delikatezza, ċerta eh, dimensjoni transjonali, natu struttura dan il-ftuħ tas-suq lill-Ewropa illi dawk li huma l-SMEs tagħhom għandhom bżonn isibu id-dinjità tagħhom, il-ħiliet tagħhom, isibu mezz biex ikunu jistgħu jimplementaw il-tamit eh, tagħhom għax hemm bżonn li wieħed jisħaq illi l-lista tal-indikaturi ġeografiċi mhix waħda magħluqa din il-lista għandha l-possibilità apparti ġifiri illi kunem il parmeġano reġano. per esempio jina niċim il gsira ta' sadin kunem il-pecorino sardo, il-pecorino romano, iġifiri jina se nistaqsi l-kollegi mis-Sardenja l-oħra illi forsi nkunu nistaw ndaħlu eh, indikaturi ġeografiċi oħra possibilitajiet, opportunità oħra dawk it-territori illi illum għandhom bżon għax wara kollox għandna bżon insibu suq ieħor. Grazzi ħafna l-Sur Ċiko għal żewġ minuti is-Sur David Martin. Very much. Thank you, Commissioner. Grazzi ħafna Kummissarju Tali, li hawnhekk fuq il-ċeta jiena għandi mistoqsijiet mhux tant kummenti. Nafu il-Kunsill mhux se qasar il-test ma rasbin l-ewwel darba illi il-Kunsill ma ħareġ b'test fl-aħħar tan-negozjati. il kunsill ma ħaritx fl btest fl aħħar tan negozjati u nixtieq inkun naf jekk dan hu xi raġunijiet politiċi jew għandhom forsi xi ħaġa kontra test jew forsi jkun ma jaħsbux li test ġi konkluż. Jekk ma jaħsbux li test ġi konkluż, hemm possibilità allura illi jista jkun hemm xi eh, tilbima li toħroġ mill-test negozjat taċċeta kif tafu l-grupp tiegħi se siba iktar faċli illi aħna nappoġġaw iċċeta jekk l-IDS tkun maħuġa mit-test. Aħna nad ħassib fil-grupp tagħna wkoll fuq il-mediċini ġenetiċi ma konniex qed nisimgħu fil-negozzatur ewlieni mill-komitat imma jiena nixtieq inkun naf minn għandek sur kummissarju illejla il-ftehim ta' ċeta mhux se jagħmel xejn għal produzzjoni ta' mediċini ġenetiċi għal dinja li tiżviluppa. Ruħa naqblu wkoll il-kapitlu fuq il-iżvilupp sostenibbli dan il-ftehim jista' jittejjeb u aħna tħassib ukoll fuq il- il-proibizzjoni ta' seals u il-vizi il il per eżempju u anki jekk huma forsi kwistjonijiet separati nixtiequ nkunu nafu mill-Kummissjoni illi għadhom qegħdin jaħdmu biex isolvu dawn il-kwestjonijiet apparti negozjati fuq il-ftehim. Biex inkunu ċarda għasir kristall bħal Kommissarju, jiena nara ħafna affarijiet pozitiv dan il-ftehim, pereżempju il-kwestjoni tal-GIs u għall-SMEs kif ukoll l-aċċess għal prodotti mill-ħalib u aċċess għal eh, dan is-suq, dawn huma kollha ħbarijiet tajbin ħafna, imma għandna ċerti prinċipji fil-grupp tagħna nifmu illi negozjati kummerċali fisser illi hemm bżonn ikun hemm kompromess minn żewġ naħat, imma hemm ċerti affarijiet li aħna ma nistgħux nidħlu f'kompromess fuqhom. Grazzi ħafna Sir Martin. Next speaker is Mr. Ruja Tomasic for two minutes. Grazzi sal żewġ minuti Sinjura Tomasic. Ik joġbaħ. Grazie, President. Deġa konsidrajna l-effetti adversi li jista' jkun hemm relazzjoni ma' Russja, ma naraw li fir-rigward ir-Russja, fir-rigward il-bidja u l-ikel mhumiex skont il-burdata ta' Putin, imma jista' jkun hemm iktar ħsara jekk nagħlqu suq tan kbir għas-servizzi tagħna. Ġifieri diġà għandna twissija din l-idea ta' relazzjonijiet tagħna mar-Russja m'għandix tkompli twassalna biex nagħlqu ukoll suq attrajenti ieħor bħal huwa l-Kanada. Il-Kanada permessa ta' dal-ftehim ħajiftaħ is-suq tiegħu tal-akwist pubbliku lill fornituri Ewropej u iż-żieda kummerċali fil-servizzi u l-prodotti se jiżdied bi 23% dan għandu jwassal biex innaqsu il-qatt mod sostanzjali u biex l-Unjoni Ewropea tkun tista' tikseb iktar minn 10 biljun euro. Dan huwa aħbar tajb, din hija aħbar tajba ħafna u hija biss il-bidu ta' proċess twil. Anke fir-rigward l-istrumenti legali daqsxejn beżana fuq l-ISDS imma m'hemmx bażi, m'hemmx evidenza fuq l-argumenti li tqajmu Aħna rridu issa ftehim anki mal-Istati Uniti li tinkludu wkoll il-Kroazja. Palma tafu ma kienx hemm problemi sissa li watluna biex nikkonkludu li dan l-istrument legali huwa ta' detriment tal-Istati membri. L-ISDS joħloq bilanċ minn banda bejn id-drittijiet u ħtiġijiet li kunem regolamentazzjoni tassu u minna l-oħra drittijiet li dak li kun ikun imħares minn imġiba ta' diskriminazzjoni jew li tkun arriqa għall-investituri tagħna. Dan ma joħloqx preċedenza għal sovranità nazzjonali bħalma jgħidu dawk li jibżaw minn dan l-istrument ma juru li l-liġi internazzjonali għandha tiġi rispettata dejjem. Nemmen li l-kol taqblu li rwol tal-gvernijiet nazzjonali miex li xeklu jew poġġu tenfurroti fir għall-investiment, anzi, il-kompetizzjoni ġusta ġusta u eh, bilanċata twassal l-investituri privati kollom il-garanziji li l-gvernijiet nazzjonali jaqdu rwol tagħhom u bekk is-suq Ewropew ikun iktar sigur u iktar attrajenti għall-investiment barrani. Grazzi għandek karta blu, Sinjura Tomasic, mi Sinjur Lachtfried. Taċċetta? Iva, jek jożbok, Sur Lachtfried. Fin tank, fra Präsidentin. Vielleicht darf ich nur kurz President. E permettu li najt li vera kontent li qed tippresidi din il-laqa. Inti qed tajt li m'għandekx diffikultajiet brabta mal-ISDS, taf li il-kumpanija tal-minerali Kanadiża tixtieq tixli l-Romanija u għal-orti qorti għaliex m'għandix il-dritt tipproduċi minn villaċ partikolari hemm produttur ta' sigaretti li jrid jressa l-qorti l-Australja fil-rigward tal-leġizlazzjoni kontra t tipjib Hija kompanija tal-enerġija u kolli tixtieq tressa l-qorti l-Ġermanja x'il-Ġermanja titmur kontra s-settur tal-reatturi nukleari. Inti tajt li mawx problemi qudiem dan kollu? 30 sekonda tweġiba. Jista' jkun hemm problemi iva, forsi, imma mhumiex daqshekk għalila li waqfu dan il-ftehim Aħna tlifna r-Russja u tlifna l-Kanada, memx tagħmel, imma għadna ma sibnix swi oħra, aħna nżommu mal-prinċipji tagħna b'mod sod, imma dan ifisser li rridu nsibu impjiegi oħra u swi oħra. Grazzi l-Onorevoli Xaka, żewġ minuti. Grazzi President, Komissarju, kollegi, wara ħames snin ta' negozjat intensivi wasanna bil fuq il-CETA u din mhix kisba żgħira. Ifirħu Niferħulek għal-rizultati kemm l-Ewropa ma wkoll għal-Kanada. Nittamaw li tnejn jistgħu jibbenefikaw. Fil-komplessitajiet kollha u kontroversi kollha ma nix ninsow għala tħanna fin-negozjati kummerċjali fuq kollox l-għanijiet tagħna huwa ċar li jkun hemm tkabbir ekonomiku ħolqien tal-impjiega l-Ewropej, speċjalment meta nqisu l russja rreaġixxiet għal sanzjonijiet li resqet l-Unjoni Ewropea fil-viċinat tal-Vant l-aqwa mod kif nistaw intaffu il-difikultajiet tal-bdiewa l-kumpaniji tagħna minħabba dawn id-danni huwa li nsibu ftuħ u aċċess swieq differenti oħrajn finħawa differenti madwar id-dinja. Din hija kisba importanti grazzi għal tejm ta' kummerċi res Unjoni Ewropea Kanada għandha twassal għal standards tal-ikel u privatezza li nżommu sodi magħhom li mhux lest inċedu għalihom. Għandna bżonn nissa wkoll kol ta' rmedju għal l-Unjoni Ewropea u għal-Kanada hemm iktar minn 400 ftehimiet bilaterali li jinkludu kollha ISDS u aħna dan is-silitna liħ bruħna u ġisimna meta hemm territorju fejn m'hemmx stat ta' dritt u nafu li issa hemm kontroversi. F'sita kien hemm titjib bħal pereżempju iktar imparzjalità tal-mħalfin u tal-arbitraġġ, iktar trasparenza u iktar ħarsin kontra każijiet frivoli. Iżda xorta l-kwistjoni ewlenija hija din Għanna bżonna SDS jew le, meta mqabbel ma' żewġ demokrazijiet tant maturi, għanna t tweġiba bistat ta' dritt. Din hija mistoqsija mhux biss relevanti għal ċeta, manki meta nħarsu lejn it-testa tad dokument nħarsu l-qudiem biex insibu ħiel għal iktar ftemiet ma l-imsieħba tagħna tan-naħa l-oħra tal-Atlantiku fin-negozjati tagħna. Nħares il-qoddim biex nkunna fiktar dwar ir-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika fejn hemm ammont bla preċedent ħalu ta' tweġibiet minnha ta' ċittadin u l-partit interessati. Jekk issa xorta waħda ma nistgħux nibdlu t-test ta' sita, rridu niżguraw li l-Ewropej kun jistgħu jinvolvu ruhom trasparentament u attivament miegħek qabel ma jkollhom jagħtu l-vot għal dan il-dokument. Grazzi. Sur Xake, issa l-onorevoli minor għal minuta u nofs. Grazie, President. Il-ftehim ta' kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada għadu man temx. għadna ma ksibniex u jħagġa tajba għalfej għaliex hemm ħafna kwistjonijiet pendenti li għadhom m'għandhomx tweġiba fejn irid komplet dibattitu Għal daqstant dan jagħti s-seta fidejn il-kumpaniji l-kbar fil-Kanada u fl-Unjoni Ewropea li sissar nexxilhom jiddettaw ir-rida tagħhom jgħidu huma xiridu. Kien hemm mittelf reazzjoni min-naħa ta' ċittadini Ewropej f'dan ir-rigward anke fuq il-mekkaniżmu ISDS u kull ma nagħmel kull ma minna huwa li tajnihom ġemp. Uħut minn dawn in-nies eletti eh, eleġġona fil-Parlament Ewropew u għalihom huwa ċar li memx għalfej konna dan il-ftejim mal-Kanada, hemm ħafna kumpaniji fejn bla dubju ta' xejn qed jaħduha qatta bla ħabel kontra dawn id-deċiżjonijiet mhux demokratiċi. Tista' tigarantixxi kummissarju Degot li kumpaniji bħal pereżempju eh, dawk li waslu riżorsi se jwaslu biex l-Unjoni Ewropea tidħol fi sqaq pożizzjoni bħal din, tista' tigarantixxi li ikun hemm mod kif il-pajjiżi Ewropej jkunu jistgħu jiffriżaw l-enerġija nukleari ma nhar ma jiġu mres għal orti ħabba din id-deċiżjoni, tista' tigarantixxi nistgħu nżommu dritt tal-strajk u ikonna l-ftejmit kollettivi tagħna u ta' negozjar preżenti 16 il-Parlament inkluż il-Gvern Olandis bat itra lilek f'Ġunju, inkluż lilek kummissarju, li TTIP, l-ISDS u SIT għandhom ikunu prioritarji fil-temijiet tagħna biex bekk il-Parlament Ewropew ikollu l-aħħarijiet mismuħ. Dan il-Parlament jirrappreżenta żewġ terzi tal-popolazzjoni Ewropea. Il-poplu Ewropew u għalhekk tista' tiggarantixxi li TTIP u sita jkunu ftejemiet imħalta? Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-kellim li miss u s-sur ġadu għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, President, Komissarju. L-ambientalisti b'moċar għalu illi ma jistawx ikunu jafu xinu l-kontenut ta' dan il-ftehim. Pratikament, hemm iktar riski mill-benefiċċji għalina uh, fl-agrikoltura qed nitkellmu anki fuq il- eh, il-bdewa eh, l-irċejzet li huma ħafna kbar minn dawk li huma attualment u nafu li hemm kooperazzjoni għal għal autoritajiet kanadizi u Ewropej u dawn se inkludu illi il-leġislazzjoni tal-GM Ewropej mhux se perikola il-possibilitajiet kommerċali aħna naħsbu illi iswi għandhom jiġu konsiderati bħala kummerċ. Irid ikun hemm mod biex ngħinu il-kumpaniji lokali u iktar u iktar em, gvernijiet li huma kontra għaliex edha timmina l-possibilità illi jittieħdu deċiżjonijiet demokratiċi jina nifhem illi irridu bidlu la STS specialment fuq ristrutturazzjoni tal-banek fil ġermania ma lina mux bizzejiet aħna rajna eh, illi kienem kollegi li edin jesprimu Eh, il-dubi taħħom. Imma ħna rridu eh, nirrifjutaw sita fuq imħabba dan imħabba din raġuni. Sa sinjura begin għal minuta u nofs. Grazzi sur President, sur Kommissarju. Bħal titip dan il-ftejim huwa konċepit b'segreti eh, li ġi deċis mill-brokrati li ħadd ma eleġġa u ħadd ma jrid jirrispondi u bħal titib il-konsegwenzi għal ċittadini mumiex se jkunu marufin u se jkunu taħsara għalix fil-fat li neħu dazi miex li ħaġa importanti imma edin neliminaw il-barriri kolla biex nkronistaw imbijaw prodott fi stat differenti eh, għal uh, daqstanti li natu Eh, eh, nihdu eh, il-GMOs fil mwajet tana, imma fil-Kanada memx l-istess vinkoli li huma sottoposti għal-jom il-SMEs l-Europa. U Kanada laqqas bisma firmat il-protokoll ta' Kyoto, jina imprenditura jina stess u nafxi ġifiri u naqbel u kol ma ħafna mill-vinkoli li jew fl-Europa, pero inti tifem kif jistaw l-SMEs tana jamlu kompetizjoni ma' min ma jridx jirrispetta dawn il-vinkoli. Imbagħad nitkellmu fuq l-ambjent meta eh, eh, fil-Kanada fir-reġjun tal-Alberta qegħdin eh, għandhom il żejt li qegħdin jiġbduh mill-li jaqtaw is-siġar fil-foresti enormi. U mbagħad il klausola ISDS din hija illi tkun kieku ridikola, kieku ma kienieċ verament perikoluza, illi ti permetti multinazjonali li għamil kawza l stat eh, Għal eh, stant kollegi, jena napella lilkom eh, il-president eh, il interrompa l-kellima. Issa għal eh, għal zewx minuti il-kollega Le Pen. Intkom tafu membri illi il-trattata eh, kummerċ ħieles mal-Kanada se nivutaw fuq u hemm kapitolu kruċali fuq il-ġustizzja. Il-test li għanna u demna et ipoġġi il-ġustizja privata u demna u dina se tiġi eh, suġġetta disputa bejn l imprendituri u l-istat fil-qorti ta' ġustizja u il- rati jistaw dawn jisibuhom e, e, sfavorevoli. U għal daqstant il-gvern kanadis issa ġi sfidat minn kumpanija illi għanda il-xejl gas U il-ġustizja għandha tkun ġusta anki jekk ikun hemm il-multinazzjonali, għandha tkun trasparenti ukoll. Jiena smajt il-deputati eh, eh, fi Brussell li huma kontra dan il-tejm. <clears throat> mela, irridu nuru uh, koraċu nidefendu l-popli tagħna u rridu ngħidu le għal dan it-trattat u kwestjoni ta' ġustizja inġusta u kolkom kuraċu għal darba votaw kontra. Grazzi, signora Le Pen. U issa għal tlet minuti is-sur Proust. President, kummissari, kollegi, signora Le Pen, eh, inti eh, passoltu inti eh, eh, temmen fit traġedi u allura eh, inti ed hawnhekk, Sinjora Le Pen, imma fl-istorja inti stess illi tartuf u nistaw namlu kritika u rwol tal-membri tal-parlament hawnhekk Eh, ma nistax eh, iħallat argumenti kredibli bħal ideoloġiju u dan huwa kmini wis eh, għaw min jirrepeti il-pożizzjonijiet tal-lobbyists iva u għaftajim veru ma imsiħba u rridu noqodu attenti fuq dak li għandu xjaqsam ma' rispett tar regoli u u bżonn nelbuhom, però meta wieħed iqis li aħna se nkunu servi tal-Kanada u tal-Istati Uniti dana hija kbira għax propju dawk li għajdu li aħna eh, skjavi meta niġu għal ftejim ta' skambju ħeles u ma propju dawk li defendu mbagħad il-politika aggressiva ta' russja kontra l-Unjoni Ewropea Għal daqstant, dawn il-ftejmiet ta' skambju ħieles, jew inkunu difensuri tal-libertà u jew inkella intkom eh, mostri meta nipruvaw inkunu pozittivi u l-Komissjoni Ewropea ħafna drabi tasal tart wis bil-argumenti tekniċi e, e, e, waqt li l-ċittadini għandhom bżon ta' argumenti konkreti li jifmu li l-SMEs jistaw jibbenefikaw minn dawn il-ftejmiet, jistaw jiftħu swi ġodda li l-intraprizi tana se jkollhom aċċess għal għaxiri pubbliku fil-Kanada b'mod ġust għaw min jaħseb biss fil-giljotina u jaħsbu biss fit traġedji biex nevitaw kull progress għal daqstant kummissarju. Inti kif ti garantixi biex nevitaw dan kollu eh, biex il ftehim ta' skambju libri kun rispettat? X'inhu ma l-istrumenti għal follow-up tal ftehim U x'se jkunu l-garanziji biex il-Kanada tapplika ir-reċiproċità il kanada tapplika ir reċiproċità tal ftehim u ma tifavorix il-intraprizi kanadizi uh, eh, kontratana. Grazzi. Grazie, Sur Brust. Essa nisimaw minant l-Onorevoli Lange al żewġ minuti. Grazie, President. Commissario, colleghi. Eh, hemm eh, tlet kwestjonijiet illi iħasbuni fuq dak li għandu x'aqsam mal-ftejn tal-Kanada. L-ewwel nett, Kummissarju, inti taf illi ħafna partijiet ta' soċjetà ċivili fl-Europa hija kritika kontra il eh, politika kommerċali. Għal daqstant jena ma nifimx eh, kif meta l-Parlament fis sitta ta' wisu jirċevi test u inti għadek ma publikajtu il-test u batat illi il-publikazzjoni se, eh, se sir eh, minnu fiħ. Jena naħseb illi biex ikonna diskussjoni tajba u razzjonali ma l-opinjoni pubblika, testi għandhom jiġu publikati mill-ewwel biex kulħadd ikollu possibilitaj possibilità jeżaminom u jara x'fihom. U t-tieni punt, fil fa impatt. Se jkun hemm ħafna elementi pożittivi f'dan il-ftehim meta wieħed ittieħed daqatajn meta niġu għal indikaturi ġeografiċi u fuq is-settur tal-bidja u anki l-aċċess għas-suq. B'hemmx dubju fuq dan, però hemm xi punti eh, eh, illi eh, iħasbuna fuq dak li għandu x'jaqsam ma' servizzi pubbliċi u anki il klawzola ta' standstill u l-ISDS u l-iżvilupp ta' Eh, eh, eh, ma l-izvilup ta' prestazzjonijiet. Dan kollu għandu jiġi analizzat. batem puntiħor, komissarju, ċoħe il-problema tal-mekanizmu ta' protezzjoni tal-investimenti ISDS. Jiena minix zgur illi illum nistaw nużaw strument bħal da illi ġi maħluq bħala salvaguardja metan eh, meta ma eh, stati li mhumiex demokratiċi u issa qed nużaw kontra deċiżjonijiet eh, demokratiċi għal daqstant dana u anakronistiku dan l-istrument għal daqstant iridu nippruvaw inkomplu namlu negozjati u nippruvaw namlu mod illi ikun hemm verament ftejim ftejim ftehim għal minuta essa il-kollega Nicholson. Grazzi, President. Il- il-taħdidiet bejn l-Istati Uniti u, l-Unjoni Ewropea e, palissa e, il-iftajn e, mal-Kanada u ugwali pala importanza e, hemm riski u opportunitajiet kommerċali Pero jinsa nitkellem fuq is-settur tal-agrikoltura illi eh, se jkun dak li ktar li se jiġi affettwat. Jiena sita nara waħda mill eh, proġetti liktar ambizjużi. Il-produtturi lokali se jkollhom xi eh, tama Eh, mill-GIs eh, dawk li huma maruf eh, rikonoxxuti se jkunu kontenti ħafna anki il-protezzjoni tal-maġġoranza tal-oħrajn. Dawn huma kollha aspetti tal-negozjati li l-Kummissjoni għandha tibni fuqhom għanda tipromuova eh, il-kwalità eh, fuq eh, stadju dinji. Però hemm il bdiwa li huma l-istess imħasbin u anki daqs kemm huma mħasbin l-oħrajn fil-Kanada u hemm anki eh, hemm xi biża fuq dak li jista jiġri u għandna nimxu l qudiem b'fiduċa u għandna eh, nitalmu mill-modi. Grazzi. Danke kollegi Nicholson. Grazzi kollega Nicholson, issa nisimaw minant il-kollega Scholz. Grazzi, President, Kommissarju De Gurt 150.000 persuna eh, u uh, jiena fostom ħadu sem fil-konsultazzjonijiet fuq l-ISDS bħala test bażiku ġi prezentat test għal CTA. E Issa qed niddikjaraw illi sen Eh, nar oħdan ftejn minar ma bidlu lanqas eh, virgola fil-klawzola tal-ISDS. U ekissa aħna se nipprogrammaw investiment diġa u bat wara nkunu nistaw nużaw l-arbitraċ ħlif mm, flok ma nużaw il-rati normali. Inti edha etwa il-ġustizja Ewropea Eh, jekk inti tala għajnejk u tala widnejk kontra l-kritika ta' din is-sistema l-opinjoni pubblika ma jriduhomx la ISDS la fiċċeta u laqas fil-ftehim mal-Istati Uniti u aħna dan il-ftehim ma nistgħux naċċettaw bil-mekkaniżmu ISDS kif huwa programmat. Grazzi. Issa il-kollega Raymond. Grazzi, President Komissarju, inti ma tistax tippubblika il-ftejm il-ġimgħa li ġejja għax diġaġi publikat fi soċjetà ċivili u, u nistaw ġan nifmu xfih u dan huwa skandalu eh, minnaħa mill-punt di vista demokratiku. Il-problema l-iktar importanti huwa il-protezzjoni tal-investimenti għam nuqqas ta' demokrazija illi ħatiġi ratifikata jekk aħna naċċettaw dan il-ftehim u jekk f'kull deċiżjoni e, umbat e, inkunu nafu jekk aħniex qed nissugraw e, e, li nidru qudiem il-qorti jew le f'dan il-ftehim aħna se niġu limitati fis-sovranità tagħna u għal daqstant aħna m'għandniex ħlif inkunu kontra u ma nistgħux nifmu kif wieħed jista' jġibruħu hekk meta bniedem ikun rappreżentant demokratiku tal-popolazzjoni Ewropea. Imma rajna kif imxew il-negozjati u xsar u uh, fuq il-pubblikazzjoni uh, ta' dokumenti. Il-President interrompa l-kellim, issa l-kollega Wolf għal-minita nofs. Aħna fil-UKIP nemnu fil-kummerċ aħna nfittxu impenji mal-kumplament tad-dinja, aħna maħniex la izolazzjonisti u laqas protezzjonisti, però l-Unjoni Ewropea hija korporatista u protezzjonista tal-għaqda doganali. E, e, Ija e, su intern wieħed hija mhijiex effiċenti u tqum ħafna flus. Aħna nappoġġaw il prinċipju l-ideat li hemm wara ftehim Eh, tal-kummerċ li neħi il-xkil ta' tariffi eh, l-idea tal-sita għandha idea pozitiva, però ħna narfu illi waqt li qed namlu dibattiti u nikkontrollaw segretament eh, l-amministra minnaħa tal-amministraturi u ma jafux x'inhuma l-interessi tagħna dan se joħloq problemi u l-ċittadini tal-kostituenza tija qegħdin jibżaw illi l-NHS ħad tiġi imminata mill-korporazzjonijiet jekk imbidlu il-politika tagħna. Aħna ma nemnux li dan huwa ġust aħna nħossu li l-uniku mod e, e, e, u l-iktar arraġament tajjeb u negozjati huwa jekk l-istat nazzjon jieħu taħt ideħ l-interessi tal-ċittadini u ma nemnux li aħna nistaw najdu biss li aħna nemnu fil-kummerċ ħiles, aħna nemnu fil-demokrazija u fl-istat nazzjon. Grazzi, kollega. Issa għal 3 minuti il-kollega Kelly. Grazzi, President. Jina nilqa dan il-ftejim bejn e, e, e, Kanada, il-Kanada u l-Europa, jina nishti nirakomandan infaħħar il-Komissarju għal-ħidma li għamel u nishti u kol infaħħar il-President Philip Bradburn, illi kien President tal-Kumitat Jiena naħseb illi aħna ksibna riżultat tajjeb u sej wassal għal rizultati tajba fil-futur. Waqt il-ftejim eh, il-ftejim mal-Kanada jagħmel sens pożittiv ħafna għax mill-pajizi non-Ewropej u għal-iktar pajiz viċin lejna, kultura, lingwa u politika u dan il-ftejmin ħames snin ninnegozjaw u l-ħakna eh, eh, ftejm raġonevoli. Però hemm diffikultajiet illi eh, ġew misħuqa, però bħala bilanċ nistgħu aħna nappoġġaw il-ftejim waqt li nesprimu anki xi riserva. U jiena ktibt lill-Kummissjoni għal din ir-raġuni biex nesprimi it-ħassib ta' trattament tal-prodotti tal-ċanga Eh, jiena nilqa il-rikonoximent illi eh, ċanga huwa settur importanti eh, u huwa produzzjoni ekoloġiko a bazi tal-modell tal razzet familjari illi huwa uniku għall-Europa, specialment fl-Irlanda. Eh, Jiena nemmen illi il-Kommissjoni miex se tagħmel distinzjoni bejn il- eh, eh, bejn iċ-ċanga ta' kwalità u l-jaw dik ta' kwalità baxxa. Jiena naħseb illi għandu jkun hemm iktar eh, limitazzjonijiet fuq il-ċanga ta' kwalità olja eh, u tobbliga il-produtturi eh, kanadizi eh, biex tevita li jiġu minati dawn is-setturi tal-ċanga ta' kwalità olja. Però jina xorta sen nivota favur ta' dan il ftejm imħabba eh, tal-klausula ta' revizjoni jekk kif nifem e se jkun hemm diffikultajiet jistgħu jiġu reviżjonati u dan se jiġi kalkolat meta niġu għal negozjati fit-TTIP għax it-TTIP ma nistgħux nimmodellaw fuq dak li hemm fiċ-ċanga hemm bżonn inżidu e- e- l-problemi b'seba' darbiet u dana ġi miktub anki fil studio li sar mill-Komitat tal-Agri fil-Parlament. il detalji ta' dan il-ftajim waslu fil-inbox tijaj fil-25 ta' wisu, forsi dan huwa privileġġ tijaj, ma nafx. Grazie ħafna. Vielen Dank, Herr Kollege Kelly. Es folgt für zwei Minuten Herr Kollege Leichtfried. Grazie, Kollege Kelly, Also, ich bin su Lightfried. Grazie, Präsident, Kommissario. fl-elezzjonijiet li kienem dal-aħħar fl-Awstrija titim qasma lista. Fassala miljonarju li ħaxxen butu l-Kanada. Il-mod ta' huwa kif jifhem id-demokrazija wassal sabiex huwa jgħid li punta u lini għalih hija ir-regola tad-deb, għandek għad-deb tagħmel ir-regoli ma tantx ħadwa bis-serjetà din in-nies. Lanqas jien, iżdissa meta nara x'qed jiġri b'dawn in-negozjati mal-Kanada u l-Istati Uniti ma tantx qed nitħaq daqshekk minħabba l-mod ta' kif qed jimxu l-affarijiet hekk jogħġobkom ifmu. Soċjaldemokratiċi demokratiċi Ewropej għandhom dubji serji dwar l-ISDS aħna narawha bħala teddita għad-demokrazija u l-istat ta' dritt. Hija opportunità enormi għall-investituri fuq skala kbira għal kumpaniji kbar sabiex jiskapaw il-leġislazzjoni nazzjonali. Hemm eżempji ta' dan u apparti minn hekk il-proċessi demokratiċi jistgħu jiġu influenzati mod differenti mill pressjonijiet biss. Jiena m'nix nifhem kif inizjattiva ta' ċittadin tiġi irrifjutata mill-Kummissjoni Ewropea għalija din mhix demokratika, ma nistax nifhimha. U issa qed naraw illi hemm affarijiet pożittivi, hemm ftehim, imma il-biċċa l-kbira et tef fi xejn, jekk nivutaw kontra mhux ser ikun hemm ftejim. Nitlobkom, arblu daqsxejn l-affarijiet. Asbu darbtejn. Neħu l-ISDS mill-ftejim, umbat inkunu iva nistaw namlu diskussjoniet li għamlu sens, jekk le ma nistawx niddiskutu grazzi għal minuta, Sinjora Forenza. Grazzi. Anke illum id-diskussjoni dwar CETA semmiet benefiċċji ekonomiċi u l-ħtieġa ta' dan il ftajim Fil-verità, wara TTIP, il-CETA għandha l-interess eh, li tħares interess privat fuq id-drittijiet u sostenibilità ekonomika u l-kontroll demokratiku bħalissa għanna negozjati li tmexxew il qoddim mingħajr li tkien possibilità ta' monitoraġġ minnaħa tal-opinjoni pubblika. Mod partikolari in-nuqqas ta' valwazzjoni ċara dwar l-impatt soċjali fuq dan il-ftehim, ta' dan il-ftehim, din hija xaġa li tħassibna u kollu nuqqas ta' garanziji għas salvagwardja tal-protezzjoni soċjali u suq tax-xogħol. Għal darbohra m'hemmx ftejmit, huma ftejmit kummerċali illi qegħdin jaħdmu biss biex imorru kontra dak li qed jiġri fl-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma ġildiċ ħalli is-salva il-welfare Dan qed jara kulħadd. Aħna ma ħanafru għal ħadd. Aħna hawnhekk tal il-Parlament u lilin ħanamlu kampanja kbira kontra CETA kif għamilna kontra ftehimiet oħra TIP li jpoġġu l-liberaliżmu qudiem kollox. L-Onorevoli Taylor. Grazzi ta' sew, President. Bħala MEP, mill-grupp tal-ħodor, jiena nitlob sabis CETA ma taddix, tiġi rifjutata. Raġuni għal dan hija għaliex hemm mekkaniżmu ta' soluzzjoni ta' tilwin bejn l-investituri u l-Istat la SDS li għaddet id-demokrazija u anka l-proċess demokratiku. Il-konsultazzjoni pubblika tal-Kummissjoni dwar l-inklużjoni ta' ISD, sistema ta' SDS simili fit-TTIP wassal għal 150 elf respons u naħseb li għatkom għattanalizzawum dan ir respons għad kommet tanalizzaw. U għalix, għalix, l-inklużjoni tal-SDS fis ceta għada hemmhekk mingħajr ma istu l-opinjoni pubblika u l-tħassib. Lek l-ISDS tibqa fis ceta dan huwa pass viċin għal korporazzjonijiet li jikdbunna liġijiet tagħna flok il-gvernijiet tagħna. U il-gvern tar-Renju Unit U għajpa li li qed jappoġġa s-CTA kif tinsab bħalissa nappella lil David Cameron u kapijiet oħra ta' stat sabiex jirrifjutaw il-ħodor ek ħajamlu meta tasal il-Parlament. Grazzi kollega Taylor. Il-kelim li jmiss is-Sur Kovacev għal żewġ minuti. Sur Kommissarju, President, aħna irridu inwessaw il-skop ta' kooperazzjoni mal-Kanada li huwa msieħeb mill-qrib tagħna il-ftajim ta' kummerċ ħieles jinvolvi t-tisħieħ ta' relazzjonijiet tagħna jibdel l-ispazju transatlantiku fi sfera ta' kummerċ. Pala riżultat ta' dan il-ftajim l-iskambji minħabba iż-żieda b'26 biljun u l-intensifikar tal azzjoni ekonomiċi tagħna ħaj żidu il-kompetitività tagħna ma dan kollu. Jiena nixtieq nixbet l-attenzjoni tagħkom fuq aspett partikolari l-aċċess għas-suq tal-Kanada għandu ikun l-istess għal kull pajjiż. Dan jinvolvi it-neħħija ta' sanzjonijiet tal-viża għal xi pajjiżi bħal Bulgarija u Rumanija Dan għandu jisir mill-aktar fis possibli rizorsi tal-enerġija tal-Kanada ta' bilħaq jistaw ikunu ta' siwi meta naraw dak li qed jiġri fil-frontieri tal-Vantana nemmen illi aħna għandna inżidu intensifikaw il-kooperazzjoni tagħna mal-Tramuntana tal-Atlantiku fl-aħħar mhux l-inqas l-istrateġija ta' komunikazzjoni mal-Istati Uniti u l-Kanada għandha tkun ħafna ħjar. Biex bekk hija tkun tista' tidentifika u twieġeb tħassib tal-Komunità Ewropea. Ma jkun hemm lebda beżat, lebda għajdut li kun jista' jinferex kif smajna ftit tal-minuti ilu. Grazzi sur Kovacev, l-Onorevoli Arena, għazewċ minuti. Grazzi, Komissarju, kollegi. Il-grupp tiegħi qal illi għandu ċertu riservi fuq l-ISDS. Mux uqt nitkellem dwar l-ISDS, imma nixtieq nitkellem dwar mekanizmu għal mekanizmi regolatorji kif huma previsti fis CETA bħalissa dan ħaj jippermetti sabiex il-multinazzjonali, kompani multinazzjonali Ewropej jew Kanadiżi jistabilixxu jistipulaw ċertu regoli illi jaqblu għalihom. U jagħtu l-ħajja dan il-ftehim l-impenji ta'kom ma kienux li jitnaqsu l-standards Ewropej b'dawn il-mekkanizmi, ma dan dil-weda ma s-sax tinżam għalix l-kumpaniji jistaw jiddeċidu bejnietom li dawn ir-regoli imorru kontra il-kummerċ ħieles. Sur daguħt, et li l-standards Ewropej kienu l-standards illi fuqhom ma jistax isir negozjar. Standards fissi hemm mekkanizmi li perikolaw din il-pożizzjoni u l-impen tiegħek nixtieq pożizzjoni ċara minn ħatijak. Il-possibilità li jiġu preservati l-standards Ewropej f'termini ta' saħħa, standards soċjali u eh, standards ambientali eh, edemmek, hemmhekk grazzi. Eh, grazzi. Onorevoli Arena. L-Onorevoli Sanchez Callenti. Għal-minuta. Grazie. President, Komissarju. Id-demokrazija qed tiġi attakkata dan indunajna bih. Ma tantx isemmuh dan il-punt u xek is-segretezza fin-negozjati qed twassal sabiex in-persuni qegħdin jibżaw intom ma ċettajtux l-inizjattiva taċ-ċittadini dwar din l-inizjattiva, dwar eh, dan l-ftajim. Dan juri li intom tistmerru li ċittadini, li demokrazija Id-drittijiet ta' ċittadini huma imkazbra mill-interessi ta' negozju dan ta' fuq. Intom mintomx persuni tal-politika, intom negozjanti, mandkomx kredibilta, miskom tidru qudiem il-qorti il-Belġu u twieġbu għall akkużi ta' evażjoni fiskali. Aħna dan il ma rridux għaliex kontrarjament għal dak li taħseb int, aħna nirrappreżentaw il-maġġoranza tal-persuni u natu kasum Dan il-Parlament diġa rifjuta l-akta u ħanamlu l-istess bis ETA fi 11 ta' Ottubru il-kellim jinqatalu l-mikrofonu. Grazzi. Onorevoli Sanchez Garante. Issa l-Onorevoli Kertin Darling għal-minuta. Grazzi tassew, kummissarju, dan huwa ftehim storiku. Imma f'perjodu ta' interess pubbliku fin-negozjati ta' kummerċ tal-Unjoni Ewropea retorika tal-Unjoni dwar il-parteċipazzjoni demokratika qed jixxejnu jekk l-affarijiet ma jitwetqux u jaxaxan kredibli li CTA e ġi konkluż 15 wara l-ellu tal-konsultazzjoni pubblika tal-ISDS. X'sinjal qed nibatu liċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea tassib dwar it-trattament ta' servizzi pubbliċi u kol ġew injorati bl-istess mod minkejja l-iskala ta' ambigwità illi hemm madwar dan il-ftehim u xemm inkluż fih. Ma kemm lebda dibattitu pubbliku. U m'hemm lebda appoġġ pubbliku għal privatizzazzjoni ta' servizzi pubbliċi permess tal-inklużi tal-ISDS u klawżoli oħra. Hemm bżonn ta' trasparenza dwar dak li inkluż għal kull stat membru aħna nitolbu sabiex inti tippubblika dak li hemm eżattament f'dan il-ftejim ta' kummerċieles skont kull stat membru. Grazzi. Grazzi, issa, l-Onorevoli Mosca, grazzi President. Nixtieq nibda l-aspetti pożittivi tal-ftejim mal-Kanada. li femti jista' jkun ta' opportunità s-sistema ta' produzzjoni tagħna għall-integrazzjoni ma' sistema mhux biss ekonomika imma soċjali u kulturali illi mhix daqshekk imbeda minn dik tal-Unjoni Ewropea u anke fid-dawl ta' sitwazzjoni e, attwali ġeopolitika li semmejni għalbira f'din il-Kamra nistgħu nisuh bħala pass fid-direzzjoni ta' tisħiħ ta' sħubija kummerċjali tal-Unjoni Ewropea mal-atturi li nistgħu l-aktar nafdawhom fuq livell globali. Mod partikolari nixtieq insemmi illi aħna napprezzaw il-fatt li nstab kompromess tajjeb dwar indikazzjonijiet ġeografiċi l-GIs. L-iktar meta naraw illi l-Kanada m'għandix din it-tip ta' sistema u għarwol ta' dan il-parlament li jiġġudika breqqa kbira, bloċidità kbira il-negozjati. Irrit iżom mal-litra ta' negozjati u jevita illi dan jirkeb fuq id-dibattitu dwar it-TTIP illi jista' jħawat l-affarijiet u jista' jeħel it-tajjeb mal-ħażin. Aħna naħsbu illi ħafna l elementi tal-ftajim jistaw jittiebu bekk nitolbu l-Komissjoni ħalli tieħu l-miżuri kollha possibbli f'dan ir-rigward. Grazzi. Grazzi Onorevoli Mosca għal minuta Issu Schuster. Grazzi tassew President, Kummissarju, kollegi. Issa għandna it-test għal ftehim si ETA. Il-Kummissjoni tgħid illi n-negozjati ġew konklużi nemmen li dan huwa żbaljat aħna bħala Parlament Ewropew ma stajnix nivverifikaw it-test. U naraw illi iva hemm marġni ta' titjib għandna dan il-mekanizmu ta' protezzjoni u l-rati ta' arbitraġġ li jmorru li jmorru lil-in mill-dawk nazzjonali kulħadd huwa d quddiem il-liġi. Dan qed jikseb prinċipju fundamentali. Il-kumpaniji ħajsiru aktar simili hemm definizzjoni ta' listi li ma jaqgħux taħt il-ftehim huwa possibbli li setturi li ġew liberalizzati jerġgħu jiġu nazzjonalizzati. Deċiżjonijiet għandhom ikunu kontrollati b'mod demokratiku. CETA mi f'konformità mal-prinċipji fundamentali tal-istat ta' dritt u d-demokrazija għalhekk u fidejn il-Kummissjoni li tkompli tinnegozja. Grazzi Onorevoli Schuster għal minuta. L-Onorevoli Bala. Iva, grazzi sur Kommissarju. Inti segwejt dan id-dibattitu u tista tara li għanna bżon daqsxej ta' erf f'din il-kwistjoni. l SDS mhux ħajaddi, l-affarijiet jidru ċari daqs il-kristall. Kien hemm konsultazzjonijiet li saru dan għamlithom il-Kummissjoni imma ma nafux x'kien l-eżitu. Dan huwa nuqqas kbir It-tieni punt, inti membru tal-Kummissjoni li dal-waqt se tasal fit-tmienja, fit-tmiema, il-President il-ġdid Juncker tal-Kummissjoni għal huwa li kien kontra l-ISDS li hemm l-Istati Uniti involuti imma anke preferenza għal Kanada. Aħna ninsabu hawnhekk bħala rappreżentanti eletti b'mod demokratiku, forza demokratika tal-Unjoni Ewropea. Ma nistgħux ngħidu li laffajt ħajġu firmati m'għandniex kontroll. Naħseb ikun għaqli kikun ħallu kollox fidej il-Kummissjoni li da li ġejja sabiex tindirizza din il-kwistjoni. Issa l-Onorevoli Silva Pereira għal minuta. Sur President, Kommissarju kollegi. Il-konklużjoni tan negozjati ta' dan il-ftehim kummerċali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada hija xaġa tajba aħna għanna kompitu għawnek, irridu nevaluaw jekk il-kompromess intlaħa u xaċċettabli. Iżda, komissarju, irridu nsibu soluzzjoni politika għal problema tal-klawżoli tal-ISDS. Il-mekanizmu ta' soluzzjoni ta' tilwim għalix qed jipperikola f'sejmit mhux biss mal-Kanada imma anke mas-Stati Uniti u l-Ġappun. Il-Kummissjoni għandha ssib l-aħjar respons għal din il-problema. L-ebda soluzzjoni ma tkun tajba jekk mhijiex viabli politikament. X'inhi l-istrateġija tal-Kummissjoni għal problema politika jiġifieri għall ISDS? Intom tistgħu tipperswaduna illi l-approċċ huwa dak ta' każ b'każ skont il-każ u mhux ħajstabilixxi preċedent? Jew inkella l-Kummissjoni ħa toħroġ b'soluzzjoni politika li tkun valida l-ftejmiet kummerċjali kollha Fl-aħħar, il-Kummissjoni trid tagħmel xi ħaġa ma tistgħux tibqgħu tippretendu li din il-problema ma mhix qedem. Grazzi tassew, Onorevoli Silva Pereira. Dawk kienu l-kellima fuq il-lista tiegħi issa ngħaddu għal proċedura catch DI. Is-sur Seraw Santos. Sur President. L-ewwel nett nixtieq nirreferi għal istoriċi bejn pajjiżi u l-Kanada. L-iktar bl-Azores, il tal-Azores hemm ħafna persuni ċittadini ta' l azores li jgħixu fl-Azores, anzi li jgħixu fil-Kanada. U hemm daqs nofs miljun Portugiżi fil-Kanada. Issa għanna din il-kwistjoni tal-indikazzjoni ġeografiċi, il-riżultat kien wieħed sodisfaċenti u ksibna livell ta' protezzjoni li nistgħu nqablu ma' dak li għandna fl-Unjoni Ewropea. Jiena nappoġġa b'dak li qed jiġri bil ġobun Saw George u il-pineapples tal-Azores. Dan għandu jkun preċedent għal negozjati oħra. Imbagħad rajna illi kellna l-kwistjoni tal-ISDS il-kollegi diġà ndirizzaw <coughs> dan il-punt fin-negozjati aħna irnexxinna niksbu ċertu suċċessi. Umbat għanna dekirazzjoni ta' Galway sabiex ikonna livell aktar li ta' arfin. Irridu niżguraw illi din tiġi implementata kif suppost il-kellim jinqatalu il-mikrofonu. Grazzi tassew. Onorevoli Seraw Santos, issa Signora Harkin. Jina, nishti nitratta l-inklużjoni tal-SDS fil-dan eh, f'din il-proposta kummerċali. Kummissarju, msoqsija tiegħi. Għaliex għal pajjiżi li għandhom sistemi legali eh, għandhom jinkludi mekanizmi addizzjonali għal riżoluzzjoni tat telwin. Kif taf minix l-unika li għandi dan it-ħassib? Daqs 150.000 eh, ċittadin u ċittadina wieġbu l-konsultazzjoni eh, tiegħek għaliex bħali huma nkwetati dwar dan il-panel ta' arbitraġġ illi ħajjieħu deċiżjoni aħarija u dan mhux ser ikun soġġett għal ICJ. E Jean-Claude Juncker qal wet nikwota li huwa mhux ħajaċċetta li l-ġurisdizzjoni tal-qrati E, fl-istati membri tiġi limitata minn reġim speċjali għal tilwimiet tal-investitur fl-aħħar net. F'riżoluzzjoni il-Parlament fl-2011 hawnhekk wissikom illi il-riżoluzzjoni ta' tilwim bejn l-istat minn stat għal stat u l-użu ta' rimedji ġudizzjali lokali huma l-iktar strumenti xirqa sabiex jiġu indirizzati tilwimit tilwimiet ta' kummerċ. Il-Kommissjoni għandha bosta responsabiltajiet Ek joġobkom, neħu l-ISDS. Grazzi, onorevoli Harkin. Issa l-onorevoli Senra Rodriguez. Komissarju. Nishtiq nitlob l-CETA titneħħa. L-ISDS u CETA edin jgħatu s-sovranità popolari li l-kumpaniji transnazjonali CTA u koll ħatteqret ħafna impjiegi fl-SMEs. Dawn ser jiġu maħluqa u meħuda mill multinazzjonali CTA u koll ħateqret il-bidja lokali liktar il-produzzjoni tal-laħam u il-bejjem u irċiset familjari fuq skala zarja. Hemm aktar raġunijiet iżda. Kon qed insemmu l-bidla fil-klima ftit ilu f'dan il-Parlament. Li konna prodotti alimentari eh, li jiċirkolaw jistaw jiġu prodotti fil-villaġġi tagħna dan ifisser li aħna ħakun qegħdin nipproduċu gassijiet b'effett sera li waslu wkoll għal bidla fil-klima. Għal din ir-raġuni u għal bosta raġuni toħra li m'għandix ħin insemmihom nixtieq nitlob sabiex is sej tiegħi tiġi irtirata. Grazzi l-Onorevoli Sena Rodriguez issa is-Sur Caprodo. Grazie Presidente. Okkupazzjoni. Grazzi President, xoll u tkabbiri dependu fu eh, għajnuna uh, l-intrapriżi nisfruttaw it tumand internazzjonali għal daqstant. Daftejn mal-Kanada huwa fundamentali. Iftejm sita stajwa sala l-vantaġġi kbar għas-settur industriali kollha huwa pożittiv speċjalment il-komprens fuq rikonoxximent mux da tijad bizzejet ta' ċertu indikazzjoni ġeografiċi. L-Unjoni Ewropea u għattini l-ekbar partner kommerċali tal-Kanada wara Stati Uniti u għal daqstant sita u importanti ħafna madar ftejji ma jistax kunem tappan mill-ISDS. Jek din il-klawzola tiġi applik kata multinazzjonali t-investi pajjiż kont tista' tisfida il-Gvern Nazzjonali tal-pajjiż anka qudiem eh, rat internazzjonali u bekk naqbżu s-sistema ordinarja legali eh, eh, komuni. Bekk ikonna ġurisdizzjoni parallela li tnezza l-istat milli tagħti l-aħħar kelma fuq kwistjonijiet importanti għal daqstant il-Kommissjoni diħu nota tal-konsiderazzjoni tal-Parlament Ewropew. Vielen Dank, Herr Kollege Caputo. Grazie ħafna sur Caputo. Mhuwiex xogħol dan jgħid il-President, però Sur Caputo. Mill-bidunet kellna eh, senjali mill-interpreti li jistaw interpretaw biss eh, ċertu veġolità biss meta jitkellmu u uh, jagħmel sens jekk ikolkom minuta sabiex titkellmu. Ikkalkulaw tajjeb. U minn l qoddim fil-fat sen eh, tikom snjal, għetum bat nizilkom il-kelma tamlu l-istess. Issa, issur eh, Danti, jek joġbok. Iva un ijad, grazie President. Komissarju kollegi dan il-ftajim jinkludi diversi opportunitajiet, aċċess wisa su għall-importazzjoni tagħna u ftuħ tassu tal-kontratti pubbliċi anka fuq livell lokali. Riżultat importanti ntlaħaq anka fuq il-kwistjoni tal-ħarsin tal-GIs Ewropej u għal ħafna mill-indikazzjoni preżenti fil-lista fil-lista negozjali għanna rikonoxxieħ tal-suq tal-Tramuntana tal-Amerika li hija zona off limits għall-esportazzjoni tagħna fis-settur tal-bidja. Riżultat sinifikattiv eh, iva, però ma jistax jissodisfana bisħieħ l-Unjoni Ewropea trid turi aktar eh, ambizzjonijiet fil-ħarsin tal prodotta tal-prodotti kwalità tagħha fid-dinja. Però l mill-evalwazzjoni teknika tat-test dan niftejjim u TTIP miegħu eh, jirpu relevanz ikbar meta tiqis ir-rabtiet mar-Russja u anka l istaġnar f'temit bilaterali oħra, daqstant ħajkun hemm bżonn riflessjoni fuq il-mekanizmu ta' riżoluzzjoni ta' kontroversi, l-ISDS, anka bażi ta' konsultazzjonijiet li għandna sissa. Riflessjoni bħal din m'għandix tippreġudika minn qabel evalwazzjoni bilanċata tal-ftehim. Vielen Grazie ħafna, Sur Danti. Bekk ġejna fit tmim proċedura KHDI sabiex nalqu dibattitu naddu l-kelma lill kummissarju de Gucht. Thank you. Uh, Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President. Qabel induru għall ISDS għaliex ovvjament din hija kwestjoni li minħabba fija diversi membri ta' dal-parlament li l-musser Dutajjeb. Sen wieġa pa' numru ta' mistoqsijiet illi trisquli. Sur live treat naħseb inti se torqod tajjeb però lejla. U nittama il-fatt torqod tajjeb. L-ewwel mistoqsija mis-Sur Martin. Għalfejn il-Kunsil ma jimxiex fuq dan il-ftejn palma mel f'bnadi oħra. Eh, eh, Konsel qatt ma jibda ftejn u għatma għamil dan qabel. Il-proċedura i li tkun il komissjoni Ewropea li tieħu l-inizjattiva u wara il refinar legali u dan għadu ma tlestix il-President Barroso u l-Prim eh, Ministru kollir ħabru illi għanzi eh, se kunuma li ħabru l ftejm mal-Kanada intem dan risposta mistaqstijak fuq mediċini ġeneriċi iva nista' nassigura kelli l-affett ma se nbidlu? Mhux biss mal-Kanada? Imma anke ma' pajjiżi oħrajn? Hu negozjati mal-Indja li għadhom ma ġewx konklużi? Kenna hemmhekk ukoll l-approċċ illi dan ma jxekkilx il-kummerċ fil-medicina ġenerika kwistjoniet non kummerċali proibizzjoni fuq il-kaċċa l foki per eżempju deċidejna li dan eh, jibqa fidejn il-WTO u dan kien sinjal ta' għalfin anke limitat dwar il-mandat u l-konsultazzjoni pubblika fuq dan eh, nirrispondi iktar il-qoddim fil-mandat. Fil-mandat ġejna mitluba li niddiskutu u naslu ftejn fuq ftejn fuq ISDS ma fuq dan ukoll nikkumment aktar tard. Surminer u oħrajn tkellmu u qalu li dan waftajim għal kompaniji kbar biss mhux għall-SMEs. Issa, kompani kbar m'għandhom bżonn ftejmit ta' kummerċ dawk li għandhom bżonn dan tip ta' ftejim huma l-SMEs. Dan it-tip ta' ftejim u li eh, s-sita qed ittihom suq ġdejt inwal qed tagħmel effettivament u għal daqstant. Dak li implikajt intom mhux veru, kien hemm mistoqsijiet dwar l-aċċess għal ftehim Mr. Jadot, Chairman Lange, U l-affarija sempliċi hawnhekk. Meta ġew konklużi negozjati legali, batna kollox qoddimkom fostom lilek sur Lange u l-istati membri wkoll. Et-testa sita se jkunu pubblikati iva, U f'dan il-moment iż-żewġ naħat tikkoordinaw il-proċess ta' tħejja u dan inkludi tħejja ta' verżjoni għal persuni niqsa mid-dawl u anka eh, xi editjar li tisir il-pubblikazzjoni eh, tasal viċin is-summit ta' xar li ġej. Maħna naħnbu xej aħna. Ma nafx kemm hemm ċittadini li lesti jaqraw dan id-dokument matul li li tal-ħarifa, għasna fintom, intom xresti tamlu dan, kien tridu parir minna għaj nirrikmandalkom li dan ma tamluħx. Għaliex xanka ċertu editing xorta għat nitkelmu fuq dokument kemm xejn xot issa. Ent għalli ċittadini mumiex konxi tal u jina l-Eġibt. Signora Le Pen, li sparixxiet, tebet, għanda ħafna partitari, s-Signora Le Pen, pero ebet minnu fiħ, ma nafx edha tagħmel. Għaltinna li tridna nifuta fid-direzzjoni tajbu, l-ħin kollu toħroġ baffariet pal dawn Naħseb aħjar tispjega ruħa l-lum jewada, s Sinjura Le Pen. Sur Kelly fuq il s Sur Kelly però ħallina wkoll kulħadd titlaq ma nafx fejn forse xetniħu fit fit-turwis. Is-sistema ta' kvotas u l-lam eh, ta' kwalità għolja hemm differenza bej eh, dat tip ta' laħmiet fl-laħmiet li huma ta' għan valur, għanna swieq separati għalihom. U dan ukoll trid tinklub diħ fl-istampa ġenerali, mbagħad kien hemm mistoqsija mis senjur Arena fuq ux ser nibdlu l-standards eh, soċjali u ambientali l-unika naħal sa tibda dawn l-standards u ma s-nirrina u ma għantom il-Parlament Ewropew. Fuq l-inizjattiva ċittadini l-ICI. Inizjattiva l-din tagħti s setta l eh, ċittadini saqsu l-Kommissjoni fuq il stata ta' fuq manka fuq eh, ftemiet ma' pajzi terzi ma ma tkoprix tal-bit il-fejn najdu l-ċittadin l-istituzzjoni Ewropej biex ma jagħmlu xi ħaġa lanqas konklużjoni ma sita ma tistax twaqqaf il-Kommissjoni wara l-diskussjoni tintemm mbagħad kollox fil parlament u l-Kunsill. Għal daqstant it-talba sabiex ma jiġix konkluż il-tejm sita u nwaqfu t-titib huma talbiet mhux aċċettabbli. U l-kriterji tad-deċiżjoni tal-Kommissjoni ma legali Nifem illi intom se tmorru kontra, għandkom dritt tamlu dan, dritt sew ukoll. Issa. Ma nafx fadden ma nix għandix bizet ħin, sur President. Naf li l-kussjoni qed tħalli l-kulħadd bl-arqat, però xtaqt ngħid. F'April 2011 kena riżoluzzjoni politika fuq politika ta' visment tal-ġejjeni, il-rapport tarif, il-ġeto tad maġġoranza kbira, inkluża eh, inkluż il-grupp SND b'risposta għal komunikazzjoni tal-Kommissjoni fuq investiment, il-Parlament inkluda l-SDS sistemijiet eh, tal-Unjoni. Dejjem jekk ma jkunx hemm abbuż tas-sistema. Dan u għal-punta tluq tal-raġunar tijaj, l-istess jottu kol għal-mandat illi iksibna mill-Konsil tal-Ministri. Dal-mandat jintqal moċċar illi ġi adottat un-nument li għanna naddu għal SDS, u ftejm l-inkludi SDS. Ma nafx eżattament tal-fejn, imma daqqa wahda din saret il-kwistjoni ċentrali meta niġu għall affarijiet kummerċali. Ħafna membri semmew il-konsultazzjoni pubblika. Jelli għandha turi biċċar illi l-Ewropa kollha qed taħsibha bl-istess mod. Ġimgħa dieħla jew ta' wara ser noħorġu bl-ewwel analiżi ta' konsultazzjoni pubblika u riżultat ta' konsultazzjoni pubblika u li qed naraw li hemm iktar li hemm 50,000 minn 150,000 tweġiba li huma identiċi. Normalment trid tidħol fis-sistema, twieġeb 12 mistoqsija mbagħad tibgħat kollox. Dawk li wieġbu għalu ma jifmux daw it-teknikalitajiet imma evitaw l-affari taw tweġibiet minn ma daħlu fid-dettallu dan eh, eh, jagħmilha faċli li tikseb 50,000 eh, tweġiba u xek issa tikseb 100,000. U mbagħad hemm il-qija li jgħidu sempliċement aħna kontra. Imma se nanalizzaw kull tweġiba jekk hemm element interessanti aħna żgur ser eh, netu nota tagħhom. Sita jabru print tal-TTP u ftemi oħrajn, jiena naħseb illi Ektar minn eksita għanna ftejn ma' Singapore li huwa eh, punta bidla l xaqsam ħarsin ta' investiment li għan juri l-Kommissjoni għandan pen sabiex tirriforma sistema. Għansemmi ħot mill-punti ġodda u titjib eh, ġdijt f'sita l-ewel net. Referenza espliċita għal kapacità ta' stati membri li regolaw l interessa tal-pubbliku definizjoni preċiża ta' standards ta' ħarsen ta' investiment sabiex ma jkunx hemm abus ta' preparazzjoni, trasparenza sħiħa fl-ISDS. Ismiħ kollu huma miftuħa, ismiħ kollu miftuħa u kulħadd jista' jisottometti tiegħu. Dan imur lilin minn dak illi konna f'rati kommerċali, f'rati kommerċali l-kħagġa miftuħa u ġudizzju biss ma jtistax tidħol fil-files tal-partijiet involuti. Hemm ħafna avukati, m'hemmx ħafna lejla, pero l-avukati jafuh dan. Ma tistax tidħol fil-fajt tal-parti l-oħra dan ma jsirx. Pero l-affarijiet hawnhekk huma trasparenti ħafna u l-ewwel ftehim li jinkludi regoli vinkolanti fuq etika tal-partit arbitrari. Hemm il-prinċipju ta' min jitlef iħallas sabiex eh, min għandu jħallas ħallas l-aħħar mill-aħħar. Id-deċiddejna u ftemna illi konna korp bazzat fuq il psfwt u dan u l-aktar mod effettiv sabiex ikun hemm konsistenza f'deċiżjonijiet arbitrarji u sabiex eh, niżguraw prevedibilità. Hemm ukoll titjib f f'sita mhux esklus li ikun hemm anke titjib fil-mod kif tinnegozja l-Unjoni Ewropea. Sita u TTIP huma però żewġ negozjati differenti. Il-test sita mal-Kanada ġa binna fuqu, il-Komissjoni għamlet konsultazzjoni pubblika dan partit tal-Stati ċittadini, speċjalment fuq TTIP għabbażi tal-tweġibiet ikonna defin pozizjoni definitiva mnata l-Unjoni fuq TTIP. Pero sita mijiex ħaġa kopjata minn TTIP. Ma nistax s-sammur l-ura fuq dak li ftemna fuq u eh, forsi naqas istat sita sen intejbu eh, fuqhom negozjat fil-ġejjini. Noħut staqsew għalfej għanna bżon għizdiet eh, fuq pajjiżi li għandhom s-simġuzzjoni b'saħħithom. Ja kwistjoni ta' forzar fejn hemm bżonn niżguraw l-investituri Ewropej jinforzaw drittijiet tagħhom. U dan minħabba li fejn sita ma jkunx inforzabli f'rati eh, nazzjonali Kanadiżi. U dan Sir Lightfried, u presidenta fuq għaliex għandhom sistema dualista u aħna għandna sistema bil-kontra, kull ftejim kommerċali inklużi kriterji fuq ħarsin firmati mal l Ewropea ma' pajjiżi terzi mhux se jkunu awtomatikament inforzabbli mill-rati nazzjonali. U appuntu dan ma jistax ibidel sistema Kanadiża. Il-fatt li hemm sistema legali b'saħħitha ma jfissirx li m'hemmx problemi għall-investituri. Il-trattat tal kazza tal-Enerġija tapplika ma' pajjiżi b'sistemi legali differenti. Stati membri tal-Unjoni Ewropea minn fisom għandhom trattati ta' investiment bilaterali anka eh, ma' pajizi differenti skont statistika minn 270 kas reġistrat bejn 2008 u 2013 15% ta' dawk każijiet 40 kas ġifiri huma każijiet eh, fiħdan l-Unjoni Ewropea. kazijiet għazijiet minn investituri minn stat membri tal-Unjoni Ewropea kontra stat membru ieħor. Proponejna illi ikonna regola oħra fiħdan l-Unjoni Ewropea u diversi stati membri anka pajjiżek Sir Fred rifjutaw li jagħmlu dan meta kien jitratta stati membri oħrajn fl-Unjoni Ewropea. It-tielet, hemm lanċ brabta mal-naħa politika li bżonn indirizzaw hemm minn stati membri li għandhom ftehimiet ta' investiment mal-Kanada. U investituri minn dal-pajjiżi biss huma mħarsa fil-Kanada, l-oħrajn mhumiex. Finalment sita hija opportunità sabiex introduċu riformi fl-ISDS dan jista' jittitri għal ftehimiet kummerċjali ġodda u jservi ta' mudell għal bija tad-dinja. U dan huwa punt importanti ħafna, niftakkar tajb ħafna li kena laqa pubblika f'Berlin bil-parteċipazzjoni eh, tiegħi u anka s sur Zigmar Gabriel, il-Viċ Kanċilleru, kien hemm diskussjoni mqanqla ħafna. il diskussjoni li nħobjien fil-fatt. U ili fil-politika 35 sena issa. U fl-aħħar Sur Damler qal illi hemm elementi pożittivi anka l-fatt li huwa diffiċli illi tirrifjuta SDS mal-Istati Uniti, jew mal-Kanada. U uh, diffiċi tistaqsija mit-ċina, nittamaw li nservu t-eżempju pjata dinja u nittamaw li l-parlament fi diskussjonijiet uh, fuq uh, dan jifmu kol dan kollu, grazzi. Vielen Dank, Herr Kommissar. Herr Kommissar de Gucht. Grazie, Kommissarju de Gucht. Enti tkellimt għal ħafna iktar eh, ħin uh, mill aħna konna programmajna. Jiena ma marriċ ninterrompik il bieraħ wara kollox eh, tkellimt ħafna inqas u nixtieq nirringrazzjak għax rispondejt għal mistoqsijiet tal-kollegi kollha individwalment u jiddispjaċini ħafna li xieħut minn dawk li għamlu lek mistoqsijiet umbat ma baqawx biex jisimaw ir-risposta tiegħek waqt illi oħrajn kienu għaw preżenti. Grazzi nal d-dibattitu, id-diskussjoni hekk e, maluqa u ngħaddu għal punt li jmiss fuq l agenda ċoe, dikjarazzjoni tal-Kummissjoni fuq l access għal medicini li salvaw il-ħajja fl europa Fisem il-Kommissjoni titkellem il kommissarju Hedegaard nistennew sakemm il kommissarju Deguht eh, jitla il-post eh, l kommissarju